kriżi jintilef titħara l-istampa kollha. Queda sustanciado este punto que votaremos. Sawa fuq dan il-punt ħan nivotaw fuq iktar tart dal-ħodu. Naddu għal-punt li jmiss issa rapport ta' Sur Kirillov fuq l-Istrateġija Ewropea għal-Kawkasu tan-Nofsinhar. Is-Sur Kirillov għal erba' minuti. Su President, Komissarju, kollegi, dan nixtieq ringrazzja xadu Rapporteurs u kollegi illi ħadmu biex ikollna dan ir-rapport illi qiegħed jgħid kemm importanza li kollna dan l-istrateġija Kawkasu tan-nofsinhar. Dan mhux biss reġjun illi imis ma mal-Unjoni li huwa viċin tal-Unjoni Ewropea ma' rumanija u l-Bulgarija li jmissu miegħu. U importanti wkoll l-aspetti politiċi u ta' sikurtà għalhekk importanti li nipparteċipaw b'mod attiv fl-istabilizzazzjoni tiegħu fil-paċi u resquħ għad-demokrazija wkoll. Il-Parlament Ewropew jappoġġa l-inizjattivi kollha illi eh, iżidu l-preżenza Ewropea fir-reġjun, mod partikolari dik l-iktar riċenti s subija tal-Vant. Dana jagħti qaffas għal iktar kooperazzjoni reġjonali, eh, mobilità iktar ħilsa, konklużjoni wkoll ta' kummerċ ħieles. Dan huwa proċess li li tieħdem iż-żewġ naħat, it-tnej iż-żewġ naħat jiddu jagħtu l kontribut tagħhom huwa fl-aħħar mill-aħħar fl-interess tagħhom li jimxu lejn iktar demokratizzazzjoni il- stabilità u l-istat ta' dritt huwa ta' importanza kbira biex ikunu nistgħu niddeterminaw il-futur, ir-relazzjoni futura tal-Kawkasu mal-Unjoni Ewropea. Irridu nippromovu il-prinċipji tagħna fil-qafas tal-kondizzjonalità politika il-pozizjoni ġeopolitika strateġika tagħhom qed iżdied minħabba li huwa għat il-Bahar Kaspjan u l-Azja ċentrali mal-Europa dal-reġjun. U bekk għedin irtu kunem Parteċipazzjoni iktar attiva fil proġetti tal-enerġija, speċjalment f'dak għandu xaqsam mal-pipeline ta' Nabucco koll dan il-proġett. Il-konflitti mhux risolti tal-Ġorġa u jitfaw dalli kraħ fuq ir-reġjun bżonn ta' politika, stabilità politika u żvilupp soċjali u ekonomiku. Sfortunatament kien biss bil-gwerra tal-2008 fil-Ġorġa li l-Unjoni Ewropea għandu nagħti għandha bżonn prezenza aktar qawwija fir-reġjun. Is-sitwazzjoni bħalissa anke minħabba t-tufissa ta' trattat ta' Lisbona, t-ġustifika politika Ewropea iktar qawwija. L-Unjoni kiena kważi dejjem assenti. Il-fatt li sempliciment najdu l-appoċ tagħna bil-kliem mhux biżejjed jekk l-Unjoni Ewropea toħodha bis-serjetà din il-ħaġa li tkollha rwol aktar attiv fil-politika esterna. L-Unjoni Ewropea hija medjatur aċċettat minn żewġ naħat il-preżenza tagħna ma toħloqx konflitti u għalhekk idu nużawha din il-pożizzjoni biex billi ninizjaw ukoll nibdew proġetti ta' rekonċiljazzjoni u billi kollna wkoll missjoni fir-reġjun meta tinstab soluzzjoni politika. Irtu kun hemm sforz speċjali wkoll f'dak għandu x'jaqsam mal-mijiet ta' eluf ta' persuni bla, bla, bla dar u bla pajjiż L-Unjoni Ewropea, President, għandha l-mezzi u l-esperjenza biex tagħti kontribut għal ħolqien ta' atmosfera aktar tolleranti fil-Kawkasu tan-nofsinhar. Għandha titgħallem ukoll mill-esperjenza storika tagħha biex turi lin-nies fir-reġjun illi jistgħu jgħixu flimkien fil-paċi u fil-prosperità u illi ttejbu relazzjoni ta' bejniethom. L-Unjoni għandha tipprova tikkonvinċi l-mexxejja u lin-nies fir-raġjun biex jappoġġaw dawn l-inizjattivi u mhux it-taddit u t-tensjoni. Teżisti possibilità li dan isir jekk naħdmu fl-imkien, grazzi s-Sur Kirilov naddu issa għas-Sur Fule. Mr. President. Grazzi President, membri għalan Evoli. Jina kontent li għat għawnek illum niddiskutu dan il-punt fuq relazzjoni mal-Armenja, l-Ġorġja u l-Azerbajġan, dawn it-tlet pajjiżi tal-Kawkas u tan-Nofsinhar. Kelli diskussjoni fuq dan is-suġġett mal-membri tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin f'April ftit wara li mort f'dan ir-reġjun jiena. Jiena nilqa' dan ir-rapport bħala kontribut importanti fuq ir-riflessjoni ta' kif l-Unjoni Ewropea tista' tibni relazzjoni iktar b'saħħitha u wiesa mal-Armenja, l-Azerbajġan u l-Ġorġja Però nixtieq infarkarkom illi aħna għandna għafas eh, stabilit għandna il- l-subja tal-vant u għanna il-politika tal-ġirien u koll għal dawn il-relazzjonijiet. L-implementazzjoni ta' suċċess ta' dawn il-proġetti mal-pajzi msieħba tkompli bis-saħħa relazzjonijiet tagħna għabbażi ta' valuri komuni. Żewġ ehm, moment importanti, il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni publikat il-rapport annwali, tilet rapport annwali dawn il-pajjiżi tal-Kawkasu tan-nofsinhar, il-pjanijiet tazzjoni u l-evalwazzjoni tal-implementazzjoni. Dawn għadhom strument essenzjali għall-avvanz politiku u riformi ekonomiċi f'dan ir-reġjun. Issa għażilna valutazzjoni fuq ħames snin għal pakket tal-politika tal-ġirien. L-għana u l-għini u għali insibu il-rizultati unużawhom bħala bażi għad diskussjoni ma' bejli l membri ma'kom hawnhekk fil-Parlament kif ukoll mal-imsieħba fir-reġjun sabiex ikonna l-opinjoni u l-feedback tagħkom u tagħhom biex jekk għandniex l-istrumenti adattati jekk ir-riżorsi u mhix biżejjed jekk l-ambitu u il-veloċità sa l-isforzi tagħna mhux mixtin fi direzzjoni tajba. Dan kollu ħajġi preżentat fil-pakket tas-sena d-dieħla dan għandu jagħmel il-politika tagħna eh, aħjar ikun hemm iktar u koll level ta' ownership mill-ġirin tagħna dan ikun eżerċizzju ideali biex nagħmlu l-kastana għal riżorsi adattati li jiġu preżentati mill- perspettini finanzjari li jmiss. Il-tini moment importanti huwa il-diskussjoni ma' konsil il-ġimgħa li għaddiet biex jinfetħu eh, diskussjonijiet mal-Armenja l-Azerbajġan u l-Ġorġa. Il-adozzjoni ta' dawn id-direttivi ta' negozjati huma sinjal ċara l-impen tagħna biex inkomplu nsaħħu relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Kawkasu tan-Nofsinhar għabbażi ta' valuri komuni u prinċipji inkluż id-demokrazija, stat dritt u rispett għad-drittijiet tal-bniedem. Il-Kummissjoni ġaqet ħejja ruħa għal bidu ta' dawn il-negozjati illi huma mistennija jinbdew fix-xhur li ġejjin dawn iż-żewġ oqsma juru biċ-ċar li l-Unjoni Ewropea diġà għandha strateġija stabilita u komprensiva kawkasu tan-nofsinhar li l-potenzjal tagħha aħna nisfruttaw kemm nistgħu. Dirja l-istrateġija biex dan ir-reġjun inqarbuh lejn l-Unjoni Ewropea. Onorevoli membri, fid-dawl tar rapport ta' Sur Kirillov, li huwa rapport veru um, kontribut qawwi min-naħa tiegħu u interessanti ferm, il-Parlament jaqbel jider mal-Kummissjoni fuq numru ta' punti li u is-sekurità ta' Kawkasu ta' nofsinhar għandha fed-dirett fuq l-Ewropa għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha r-responsabilità li ikun hemm risoluzzjoni tal-konflitti u li tibni wkoll il-fiduċja il-Kawkasu ta' nofsinhar importanti għalina mhux biss minħabba l-enerġija il rabtet enerġija ta' trasport Sistema aħjar ta' s ta' dritt tiffaċilita il-kummerċ u l-investiment kif ukoll il-mobilità tal-persuni nespandu wkoll id-dispożizzjoni ta' kummerċ ta' siftejm tal-sħobija u tal-kummerċ naħseb li mixin fi triq tajba biex insaħħu relazzjoni mal-Armenja l-Azerbajġan u l-Ġorġa però nixtieq ngħid li responsabilità twaqif ta' għafas konstruttiv huwa sforz konġunt, irid ikun sforz konġunt. L-impenn tal-imsieba tal-Kawkasi biex u viċin l-Ewropa jridu jiġu tradotti fiktar progress lejn e, Demokrazija, l-ekonomija tassu u stabilita politika, u għalek għadin nsobu l-Armenja, l-Azerbajġan u l-Ġorġa biex jimxu fl-isforzi tagħhom għal soċjetà pluralistika, demokratika u eh, f'paċi mal-ġirien tagħha. Grazzi Kummissarju. Il-kellim li jmiss issa. Is-sur Kazak għal-minuta nofs. Grazzi, President. Mat-targuvija, otnosnu nuġdata strat. Kif pala koordinatur tal-alde, Jiena tajt l-opinjoni tal-Komitat tal-Kummerċ internazzjonali għall-istrateġija tal-Kawkasu tan nofsinar naf li strateġija delikata ħafna ma importantissima jekk iridu li il-politika tal-ġirien tagħna tkun suċċess u nkunu nista' nevalwaw ir-rol tal-Unjoni Ewropea bħala attur globali bil-rwol għas-sigurtà tar-reġjun. Għam xogħol xista' jsir fuq il-governanza tajba u l-Unjoni tista' stabbilixxi eh, prioritajiet tagħha hawnhekk idu nagħtu importanza l pożizzjoni strateġika tal-Armenija tal-Armenja tal-Azerbajġan u dejjem insommu f'maħna Russja. Irridu inneħħu l-ostakli li għadbaqa l-kummerċ sabiex inkunu nistgħu nippromuovu l-influssi tal-kummerċ. Dan għandu jagħti kontribut għal rispett ta' drittijiet ta' bniedem u stabilità fir-reġjun naħseb li l-Unjoni Ewropea. Għandha tipprova twaqqaf żona ta' kummerċ ħieles fil-Kawkasu. u dan għajn biex jisolvi il-konflitti li għatemma ma kun nixtieq nitlob il-Kummissjoni biex tagħti l-appoġġ tagħha dawn l-inizjattivi. Sewa kif tafu f'nofsinhar ħajkollna votazzjonijiet. Sewa ġifiri kieġobkom żommu mal-ħin nadu issa għal-kellima tal-gruppi fissem li pipi is-Sinjura Ibrisagic. Grazie President, Sur Fuller. Illum ħan votaw fuq rapport fuq il-bżon ta' strategija Ewropea għal kawkasu tan-nofsinhar. Suġġett importantissimu. L-Unjoni Ewropea saqt ikollha rwol politiku iktar qawwi f'dan ir-reġjun u din hija ħaġa importantissima bħala xedew rapportew tal-grupp tal-IPP naħdimt ħafna biex nisħaq fuq il l tal-Unjoni Ewropea fil-Kawkasu tan-Nofsinhar naraw x'nistgħu nagħmlu aħna biex nagħtu għajnuna li pajjiżi affettwati u nqarbuhom lejn l-Unjoni Ewropea. Kull waħed minn dawn il-pajjiżi bil-passi tagħha, bil-pass tagħha, bl-ispeċifitajiet tagħha. Qed jimxu għal żewġ fażijiet importanti sabiex il-strateġija tkun tista' ssir realtà l tridu nżidu il-pass il nħaffu il-liberazzjoni tal-viża, jirtu konna wkoll Zona ta' kummerċ hi l-Unjoni Ewropea u l-Kawkasu ta' nofsinhar pajjiżi kollha tal-Eġju l-Armenja, l azerbejġan u l-Ġorġja huma membri ex-membri tal-Unjoni Sovjetika u l-Russja għadha tinfluwenza ħafna r-reġjun. Biex ikun hemm sekurtà, paċi fil-futur l-Unjoni Ewropea se tkun dejjem meqreb ta' dan ir-reġjun Irtu konna perspettiva Ewropea ikbar f'dawn il-pajjiżi huwa fondamentali biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tifhem ir-realtà u l-ħtiġa ta' stabilità fil-Kawkasu. Importanti ħafna wkoll li nkunu konxi tal-konflitti f'dan ir-reġjun u x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw konflitti militari fil-futur. Għalhekk jiena kontenta dan ir-rapport jagħti appoġġ sħiħ rispett tal- frontieri internazzjonali u eh, drittijiet li ma jistax inkistru fil-reġjun. Għadin natu u koll rikonoxximenta l-Abkazja u l-Ossetja t-isfel għazu konem appoċ politiku wisa fil-Kamra għawnek u ħedġa nħedġa kulħadd biex jappoġġa l-emendi tal-IPP tad-Demokratiċi Soċjali u tal-ħodor. Grazzi għal soċjalisti issa Sur Swoboda, grazzi President, la ewwel nishtiq nir nixtieq nirringrazzja kollega Sur Kirillov għax-xogħol estensiv illi huwa għamel dan huwa kontribut eh, importanti għall-istrateġija tagħna fir-reġjun. Kont hemmhekk jiena milux kemm xattuħ li qed jitkellem fil fas fuq dan fuq din iż-żona u qalu illi il-kooperazzjoni xi ħaġa li sfurzata, sfurzata fuqna mill-Ewropa, hekk qalu ġaw, Rrid ikun hemm responsabilta il-politiċi jisam għadin jajdu la aħna għadux nikkooperaw ma jekk tisforzawna l-Ewropa xidna namlu jisam għakka jajdu ġaw jinnu jajdu għacċara aħna li għalila l-Ewropa l-kooperazzjoni reġerali kħat il-bazi ta' ftejim ftejim għad zvilup paċifiku l iżvilupp reġerali, jisir f'dan il-żona wkoll. Imma hemm ukoll influenza negattiva li qed tingħata minn barra għandna pressjoni mill-Big Brother ta' qabel ir-Russja. U dan qed ikollu impatt negattiv ħafna fuq dawn il-pajjiżi dal ir-reġjun mhux sempliċement importanti għall ewropa ma anke għal ġirien tagħna, pereżempju, it-Turkija dan huwa eh, ġar li nistgħu naħdmu tajjeb ħafna miegħu. Għandna xi problemi għaliex il-Turkija jista jkollha ċertu korresponsabilta u bekk tkun qed tgħin ukoll biex insolvu l-problemi tal-ġirien tagħhom. Fl-Armenja nistaw nħallu barra xi reġjuni anke tar l-Azerbajġan u dan jkun premessa biex ikollna ehm, relazzjoni aħjar anke mat Turkija mal l-Azerbajġan u l-Armenja. Aħna għandna promovejna din l-idea tar reġjun tal-Baħar l-Iswed, però Anke ma' Turkija u ma' Russja importanti ħafna li kollna relazzjonijiet tajba. Din hija ħaġa li qiegħda f'dan ir-rapport nistgħu nkomplu fuq dan Ix-xogħol abbażi ta' din it-tip ta' unjoni ta' ma din tista' tkun realtà ma ħafna tafna sur swoboda fis-sem liberali is-Sinjura Nikolaj. Domnule preċedinte. Grazie President, Kommissarju. Bħala xedaw rapportera liberali jiena nista' nara li dan ir-rapport huwa tatlu importanti ħafna f'approċċ koerenti għal dan ir reġun Dan jagħti valur miżju tar-rapport futur li ser ikonna. U jiena nifraħ lis sur Kirillov u naħseb li xogħol mill-gruppi politiċi kollha waslu għal approċċ iktar koerenti. Jiena nemmen li l-2010 se tkun opportunità, tista' tkun opportunità tajba ħafna għall-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi fil pajjiżi tal viċinat għaliex il-konflitti tal-ostetja Karabah, etc. u differenzi li hemm bejn Turkija u l-Armenja permezz ta' involviment iktar attiv min naħa tal-diplomazija Ewropea Mm, dawn il-problemi jistgħu jistaw tista' tinstabilhom soluzzjoni. Ir-rapport jenfasizza fuq punt importanti ħafna għall sigurtà tal-enerġija tagħna għanna bżon involviment iktar b'saħħtu Ewropew biex inkunu nistgħu nsaħħu s-sitwazzjoni eh, ta' sigurtà fin naħa tal-tisfel tal-Kawkasu. Aħna rridu nestendu il-partnerarjat tagħna u rridu naraw kif ser natu iktar stabilità u demokratija lil dan ir-reġun din iż-żona għaliex hemmhekk għatem eh, tendenza ta' ta' deficit demokrat, ta' nuqqas eh, demokratiku. Aħna rridu nikreaw proġett li jista' jibqa' għaddej għal żmien twil għal din hija xaġa importanti għal dan il għal din iż-żona il-mentalità eh, ta' konflitti u ta' korruzzjoni trid tiġi eh, abolita għal dejjem. Però biex ikonna dan irid ikonna rieda ta' politika u demokratika u l-gvernijiet ta' dawn il-żoni jridu jkunu jridu din il-ħaġa. Importanti li nenfasizzaw fuq dawn l-aspetti u punti oħrajn li huma importanti għall-Unjoni Ewropea bħal pereżempju eh, drittijiet individwali u fundamentali u allura naħseb li f'dan il-każ partnerjat strateġiku affermi importanti. Grazzi ħafna, is-sur Nikolaj Sofisam il-ħodor nadu għas-Sinjura Lunaċek. Grazzi ħafna, President. Pal dawk li tkellmu qablina nixtieq nirringrazzja li rapporter is-sur Kirillov għal kooperazzjoni eċċellenti fuq dan ir-rapport din hija ta' kwalità tajba ħafna dan huwa ta' kwalità tajba ħafna. Nixtieq insemmi xi ftit punti li naħseb li huma ferm importanti għalija u li jiena ma tantx ħaġbuni. Hemm ħafna żoni ta' konflitt li qed jagħmlu ostakli kbar għal politika tal-viċinat tal-Unjoni Ewropea u qed taffettwa mhux biss lill-Ewropa, iżda wkoll il-pajjiżi b'mod speċifiku u ovvjament jekk inti ikollok għadu li miegħu qed eh, tiġġieled, ovvjament is-sitwazzjoni se tkun ħafna iktar diffiċli biex inti tkun tista' tiegħek is-sitwazzjoni ġewwa pajjiżek stess u biex tgħin lil nies tiegħek stess. Għaldaqstant irridu mmorru lil in mill-livelli eh, għalin ta' fiq militari li huwa kritikat f'dan ir-rapport li żdied dan l-aħħar għal infiq li huwa fl-interess tan-nies eh, taċ-ċittadini kwistjonijiet soċjali, kulturali, eccetera. Dawn huma l-affarijiet importanti li għanna naħdmu fuqhom. Punt ieħor dwar il-konflitt tal-Ġorġa u r-Russja f'dan ir-rapport hemm bżonn li nsemmu eh, disarmament u li naħdmu iktar fuq kwistjonijiet tal-lingwa. Dan huma aspetti li jridu nifukaw fuqhom. Aħna għandna bżonn nipprevjenu l-minoritajiet etniċi u fl-Azerbajġan nafu li kienem żewġ bloggers li spiċċaw il-ħabs ilhom hemm sitt xhur għaliex kienu qed jikkritikaw il-gvern. Il-libertà tal-medja tal-istampa f'dawn il-pajjiżi għadha problema kbira. Dawn huma punti li huma msemmija fir-rapport u jiena grata ta' dan u jiena naqbel ma' kellima ta' qabli. Il-kwistjonijiet reġjonali ma' wkoll importanti aħna nappoġġaw il-Kummissjoni fix-xogħol li ġa qiegħda tagħmel f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi, Sinjura Lunaċek, issa ngħaddu għal l-ICR Tanek. Ir-rapport tas Sur Kirilov jagħmilha ċara li l-pajjiżi tagħna tisfel tal-Kawkasus huma importanti ħafna l-Unjoni Irtana, mhux biss fir-rigward tal-sigurtà tal-enerġija għal produzzjoni tal-gass u żejt eċetera u għal transitu minn dawn il-pajjiżi, iżda sfortunatament dan ir-reġun huwa paralizzat minn konflitti mod partikolari l-okkupazzjoni tal isfel tisfel minnaħa tal-Russja. U aħna ma nistawx noqdu nimmaġinaw li dawn l-affarijiet ma sarux fi rigward tal-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Permezz tal-mekkanizmu tal-INP aħna rridu eh, nejnu lil Ġorġa u nipremjawa għal isforzi tagħha li qiegħda tagħmel. Jiena nappoġġa bisih dak li qed jagħmel il-grupp eh, tagħna U l-FTA u l-liberazzjoni tal-viza u kol ftejm ma l-pajzi kollha ta' naħdisfet tal-Kawkasus. Fir-rigward tal-Armenja jiena grat li l-verżjoni finali tar-rapport hija iktar bilanċjata minn dak tal-bidu, però jiena xorta għadni mħasseb dwar ċertu elementi tar-rapport li jidru qed jikkontradixxu pożizzjoni uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fuq l-riżoluzzjoni tal-kustjoni eh, ta' Nagorno-Karabakh l-Armenja issa għamlet sforzi kuraġuzi ħafna biex tara kif se jisolvi din il-problema tal-Nagorno Karabakh. U kol tejbet relazzjoni ma' Turkija u dan għandu jistabilixxi il kawkusu tisfel, però il turkija biss tista' tirrispondi b'mod konstruttiv mingħajr l-ebda kondizjonijiet. Il-frontiera tista' terġa' tinfetaħ u mhux biss ser tiftaħ il-tneħi l-embargo fuq l-Armenja li l sofja l-ħafna żmien iżda wkoll tippermetti prosperità ekonomika f'reġuni li mhumiex żviluppati fil-vant ta' Turkija. Għal daqstant hemm interess partikolari għat Turkija biex eh, ikun hemm bidla f'din is-sitwazzjoni din il-frontiera maluqa mal-Armenja eh, qed tagħmel ħsara Din hija xaġa loġika bħal daqs li kiku qed ngħidu li l-Greċja tittala il-frontiera tagħha mat Turkija b'solidarjetà maċ ċiprioti Grigi aħna fl-Unjoni Ewropea nemnu li frontieri miftuħa u eh, kummerċ għal paċi u stabilità huma importanti għal paċi u stabilità fil kontinentana tagħna u fil-naħdis fil tal Grazzi Sur Tanok. Issa naddu għas-Sur Provera. Il-kollega Kirilov, Grazie President, nifraħan kien l-President Kirlov. Għal settur mim li diffikultajiet izdanki ħafna opportunitajiet bħal dawk bejn l-Unjoni Ewropea u il kaukazu tal-Tisfel. Għanna proġetta ta' partenarjat interessanti illi kiseb l-interess tal-Armenja, il-Ġorġa u l-Azerbajġan. Iżda hemm bosta sfidi u jitlu fil- kwistjonijiet politiċi, ekonomiċi u enerġetiċi, iżda l-iktar ta' sigurtà bħal fil-każ tal-Ġorġa, il-kwistjoni ta' Nagorno Karabah u it-tensjoni bejn Turkija u l-Armenja. Żvilupp ta' rapporti bejn l-Unjoni Ewropea u dawn it-tlet pajjiżi kun iktar effikaċi jekk ikun hemm kooperazzjoni reċiproka bejn l-Armenja, l-Ġorġa u l-Azerbajġan fir-rispett tal-prinċipju ta' territorju u sabiex jinsibu soluzzjoni għal problemi territorjali hawn. Hemm il-konfini illi u għandhom dejjem jiġu rispettati u qatt m'għandha tiġi użata il-forza militari għal dawn ir-raġunijiet. Is-Sur Stojanov fissa minn nettaċt. Grazzi, President, nishtiq ninformakom, Sinjuri, li il-rapporter lof u Kazak ġejjin minn partiti politiċi li qed jivvutaw b'mod sistematiku fil-Parlament Bulgar Bulgaru kontra r rikonoxximent tal-ġeneċidju tal-Armenja. Għal daqstant huwa ħadqija ħaġa stramba li dan ir-rapport qiegħed f'konflitt ma' ċertu pożizzjonijiet kif qal is-Sur Tanok bħal pereżempju dwar in-Nagorno Karabakh ċertu organizzazzjonijiet ikkuntatjawni u qaluli li il-rapport għadu maġiġ ikkoordinat, maġġiex ikkoordinat minn personalitajiet eh, meċċeja eh, dan ma jirrispettax il-kriterja ta' Madrid u għal daqstant dan u il- eh, dinja l-kritika kostruttiva tiegħi għal Sur Kirloff għaliex naħseb li pożizzjoni favur ta' naħa waħda biss mhux isser issolvi l-konflitt. Aħna rridu approċċ flessibbli ser jirrifletti l-opinjonijiet ta' kulħadd għaliex il-konflitt mhux ser jiġi solvut bl-ebda mod jekk se nibqgħu sejrinek. Grazzi. Issa naddu għal-kellim li jmiss għal minuta u nofs is-sur Winkler. Grazzi ħafna, President, kollegi, jena nemmen li demokratizzazzjoni governanza tajba il- ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem huma importanti ħafna u l bażi għal relazzjonijiet tagħna futuri mal-Azerbajġan u l-Ġorġa. Kooperazzjoni fuq reġjun reġjonali fin naħa isfel tal u kol seri tajjeb dan il-potenzjal ta' dan ir-reġjun l eh, relazzjonijiet mal-Unjoni Europea hemm eh, kwistjonijiet ekonomiċi, ta' kooperazzjoni ekonomika wkoll, pereżempju kooperazzjoni tal-enerġija, sigurtà tal-enerġija. Dawn huwa importanti ħafna mod partikolari fil-kuntest ta' proġetti daqshekk importanti eh, li qed jiġu appoġġjati mill-Kummissjoni Ewropea, pereżempju il-proġett ta' Nabucco Pipeline il-Kaspju, l-Bahar l-Iswed huma importanti ħafna l-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea u l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għandna ħadisfel tal-Kawkasus. Dawn jirrikonoxxu dawn l-elementi tlet elementi importanti ħafna nixtieq nenfasizza fuqhom huma dawn. L-ewwel, l-involviment tal-awtoritajiet fil-kooperazzjoni transkonfinali għaliex aħna bżonn ta' kooperazzjoni reġjonali b'saħħitha fin ħadisfel tal-Kawkasus u mbagħad hemm il-kwistjoni ta' WTO fil- tal-Azerbajġan fil-WTO. Naħseb li l-Azerbajġan għandha bżonn assistenza teknika biex bekk ikun jistgħu jidħlu fil-WTO u l-aħħar punt eh, assistenza teknika aħna probabbilment nistgħu nsaħħu sistema bankarja u s-sistema finanzjarja fina ħad isfel tal-Kawkasus għaliex dawn serjatu eh, l-investituri perspettivi tajbin. Grazzi. Grazzi, Sur Winkler, issa għanna Sur Severin għal żewġ minuti. Komissarju kollegi, il-rapport ta' Sur Kirillov jitkellem dwar il-bżon għal strateġija Ewropea għanna ħat isfel tal-Kaukasus. Jiena naħseb li Iva, hemm bżonn ta' strateġija, ista' li strategija għandha bżonn ta' għanijiet u l-għanijiet jeħtieġu wkoll identità politika u rridu naħsbu fuq din l-identità ġeopolitika wkoll. Xinu ma l-għanijiet tagħna fin ħat isfel tal-Kaukasus fil-qosor, stabilità, l reġuni ikun iktar miftuħ u interoperabilità leġislattiva, demokratika, eccetera u għet rriti jirrikonoxxi l-speċifiċità ta' dan ir-reġun fi dan il-partnership tal-vant u kol japprotta dan l-speċifitajiet b'dan il-mod. U jgħet għandu jirrikonoxxu kol l-speċifitajiet ta' kull pajis f'dan il-reġun. U jindirizzom kif suppost. Aħna jridu nirrikonoxxu u nasessjaw il-wol ta' Turkija f'dan il-reġun u nużaw negozjati tagħna ma' Turkija bħala għafas biex inkunu nistaw nizviluppaw eh, partnerarjat bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija u naffrontaw dawn l-sfidi reġjonali. It-Turkija tista' tkun tajba ħafna minn dan il-lat. Issa, il reġun huwa parti minn dan mill-viċinat tan komuni mar russja għal daqstant iridu nsibu mezzi ta' kif nipromovu politika komuni f'dan il-viċinat. il il viċinat Eh, kwistjonijiet ta' sigurtà u wkoll kwistjonijiet relatati mal-enerġija li jistgħu jiġu trattati b'mod trilaterali. Dan jista' biex intejbu nippromovu soluzzjonijiet għal eh, konflitti li hemm li jila maddejna l ħafna żmien. Aħna jidu naċċettaw li dawn il-konflitti huma parti minn problema kbira, komplessa ħafna u globali. Għal daqstant, dan il-pakket eh, ta' ta' ftejim irid jiġi konsidrat. Aħna rridu nmorru li lin minn ċertu ambigwitajiet u nifmu li l-prinċipju ta' determinazzjoni u l-integrità territorjali m'għandhomx ma jistgħux dejjem jiġu applikati flimkien. Finalment naħseb li aħna rridu nikkonsidraw il-konferenza ta' sigurta u kooperazzjoni fin naħat isfel tal kaukasus biex niżviluppaw pat ta' stabilità għal dan ir reġun Grazzi. Grazzi is-Sur Severin. Issa għal minuta Is-Sur Poreba. President, Kommissarju, pala reprezentant uh, permanenti għall-Armenja, kelli permanenti għall-Armenja, jena nishtiq nefasizza il-fat li jena bżon ta' strategija koerenti għall-Unjon Europea għal dan il-reġun. Dan jinvolvi il-bini ta' demokrazija u ħelsien aħna rridu nagħtu l-appoġġ tagħna lil pajjiżi tar-reġjun u ninkoraġġuhom biex jidħlu f'riformi ta' suq ħieles. Għal daqstant, ftejn ta' assoċjazzjoni għandhom jiġu finalizzati malajr kemm jista' jkun u jiena konvint li dan il-ftehim jista' jagħti inċentiv lil pajjiżi f'dan ir-reġjun biex ikollhom tibdiliet demokratiċi. Eżempju, eh, il-Ġorġa eh, turi li dinja xaġa effettiva fil- um, fil-lista, fil-ratings ta', ta negozjati ma' dawn il-pajiz il-ġorġa kienet fil-11 il-post. Din hija xaġa importanti. L-index tal-korruzzjoni niżel b'50% u l-Unjoni Ewropea għandha tapprezza l-fatt li il-president tal-pajjiż huwa konsistenti ħafna fl-implementazzjoni ta' riforma ta' suq ħieles. Għal minuta u nofs is-sur Posilt. Sir President, Fi Strasburgu fid-9 ta' Mejju konna qed niċċelebraw 60 anniversarju mid dekorazzjoni ta' Schumann. hawn ħafna nies hawnhekk iċċelebraw il-nofsinhar tal-Kawkażu qed għandu quddimu għażla. Jew se jgħaddu minn dak li fil-Balkani jew inkella se jkollhom eh, għaqda ta' l-azzar Jekk nħarsu li rapport aħna naħseb li nistgħu nażlu t tini alternattiva u nistgħu naqblu ma' Sir Zvoboda meta jgħid illi jekk dal tliet pajjiżi jaħdmu flimkien, influenza russa tonqos u dan ifisser illi l-interessi ta' dawn tliet pajjiżi qed jippuntaw f'din id-direzzjoni. rikonoxximent ta' ġenoċidju Armenjan minnata Turkija jista' jfisser pass il qoddim imma importanti illi naraw illi il-truppi barranin jirtiraw mill-Azerbajġan rridu soluzzjoni għal Nagorno Karabakh u l-postit l-oħra okkupati fl-Azerbajġan rridu proċess ta' stabilizzazzjoni wkoll fil-Ġorġa għaliex jekk l-affarijiet jimxu kif trid ir-Russja fil-Ġorġa dan iwassal għal nuqqas ta' bilanċ negozjati għal paċi, ninsolvu l-konflitti u rridu wkoll nippermettu li ċittadini illi tkeċċew sabiex jiġu lura. Mhux aċċettabbli li fis-seklu 21 eh, naraw persuni li qed jiġu mkeċċija minn djarhom minħabba raġunijiet politiċi. Din hija xi ħaġa li għandna nindirezza u rridu nkunu aktar proattivi. Tiene la palabra por dos minutos el señor. Għal żewġ minuti, Sur Palekis. E, norėčiau padėkoti kolegai Evgenijui Kirilo. Grazie ħafna. Staqt nirringrazzja li Evgeni Kirillov għal rapport e preparat tajjeb ħafna fuq dal suġġett e kompless. L-Unjoni Ewropea tissejjaħ lill-Azerbajġan, Armenja u l-Armenja u l-Ġorġa sabiex jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jaslu għal żvilupp sostenibbli sabiex ukoll ikunu stati paċifiċi fejn id-drittijiet tal-minoranzi jkunu rispettati u l-opinjonijiet tal-oppożizzjoni jkunu rikonoxxuti. Ukoll fejn tinstema leħen jinstema leħen oppożizzjoni fis soċjetà ċivili fuq kooperazzjoni reġjonali nafu dawn it tliet pajjiżi jinsabu fi staġnar kbir hemm konflitti qodma manka ġodda u jekk tħares lejn l-esperjenza Ewropea kif aħna libna l-esperjenzi mdemija tal-gwerra dan huwa eżempju li rridu nsegwu ovvjament wieħed irid jitkellem u ma nix inħarsu lej passat hemm bżonn nibnu l-ġejni flimkien il-stati tal-Kawkażu tan-nofsinhar ikollhom perspettiva Ewropea aktar valida jekk jibdew jaħdmu aktar fuq kooperazzjoni reġjonali dan kollox jgħod fuq eh, il-aġir ta' ġirien esterni u l-Unjoni Ewropea tista' tilab rwol aktar dinamiku politikament fir-reġun ukoll tista' tiżviluppa programmi sabiex jiġġieldu il-faqar u l-esklużjoni soċjali li promuovu drittijiet tan-nisa, investiment fis-saħħa, fl-edukazzjoni. L-isforzi kollha possibbli għandhom isiru sabiex nibnu rabtiet aktar mill-viċin mal ċittadini tal-pajjiżi tal-Kawkażu tan-nofsinhar, numru ta' studenti involuti f'programmi ta' mobilità għal studenti u riċerkaturi għandu jiżdied. Dan huwa fl-interess ta' kulħadd. Grazzi sur Palexkis għal minuta is-sur Czarnecki. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Sir President, Signori. Dan huwa pass importanti il-qoddim il qoddim il parlament Ewropew qed jagħmel sabiex jiftaħ il-bib għal pajjiżi illi huma Ewropej. Nitkellmu fuq il-Ġorġa u l-Armenja. Ma dan kollu dan huwa pass illi sar tard wisq. Hija ħasra illi ma rnexxinniex nagħmlu dan il-pass sentejn ilu fi żmien l-intervent Russu fil-Ġorġa. Madana kollu mixin fil direzzjoni tajba u jina nittama illi nistaw nsaħħu dan b'kontenut politiku u nittama illi l-Assembleja Parlamentari Jurmest taħdem sabiex tappoġġa l-ambizzjonijiet Ewropej ta' dawn il-pajjiżi. Finalment. Nixtieq li uħut minna jitkellmu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 L-Armenja, l-Azerbajġan u l-Ġorġa huma bl-ebda dubju pajjiżi Ewropej. Huma nazzjonijiet Ewropej huma parti mill-Kunsill tal-Ewropa u koll jipparteċipaw proġetti ta' kooperazzjoni internazzjonali, inklużi proġetti ma' stati membri tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha tirrikonoxxi id-dritt ta' kull pajjiż għal tmexxija propja sabiex ukoll ifasslu l-ġejjini tagħhom u m'għandniex naqblu ma' dikjerazzjoni arkaika ta' eh, zoni ta' influenza diretta. U koll dwar l-integrità territorjali tal-Ġorġa hija ħaġa tajba li l-Unjoni Ewropea qed tagħti l-appoġġ lill-integrità territorjali tal-pajjiż. L-Unjoni Ewropea hija trattata bħala garantur ta' sigurtà f'ħafna pajjiżi fir-reġun. Sfortunatament, uħut mill ftejmiet pal dak ta' settembru 2008 ma jinkludux dawn id-dispożizzjonijiet u palissa dej diskużjoni f'Ġeniva forsi l-kol fit taħdidiet bilaterali ma' Russja irridu nisqu fuq dan il-fatt. It-tieni kwistjoni dik tal-viża żiena naqbel mal-Kummissarju Wallstrom meta tajt li dan huwa mod kif aħna naqdu l-popli flimkien. U dan għandu japplika bla dubju għal Ġorġa, l-Armenja u l-Azerbajġan. La palabra por un minuto. Grazie, Sor Lisek, Al minuta, is Sor Kutas. Domnule Presidente. Grazie Hafna, Sor President. Fid-dawl tal-importanza ta' situazzjoni ġeopolitika fl-Armenja, l-Azerbajġan u l-Ġorġa, Zavilu n Europea, Turkija, Russija u l-Iran, għanna bżon strategija għal nofsenar tal kaukazu bazat fuq kabir ekonomiku u rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Il-kummerċ u għawet mill-istrumenti li għandha dispożizzjoni tagħha l-Unjoni Ewropea. U dan jinkludi l-ftemiet ta' kummerċ ħieles ma' dawn l-istati li jagħtu impetu għall investiment barrani li waslu għal tkabbir u postijiet ta' xogħol. Sigurtà u wkoll kwistjoni prinċipali fil razzjoni tagħna mal-Kawkażu tan-nofsinhar. Irdu nazmu fis-settur tal-enerġija u hemm bżonn nikkonkludu negozjati fuq nabukkom. Hemm bżonn nappoġġaw ukoll proġetti ta' enerġija għal effiċenza u eh, ejjun alternattivi ta' enerġija wkoll. Grazzi ħafna. Is-Sur Kowel għal-minuta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Grazie ħafna, sur president. Il-Ġorġa u l-Armenja anka skont il-rapporters qed jimplementaw l-istrateġija tal-pajjiżi ġirien mal-Unjoni Ewropea. Dan għanna nikkonsidraw, għanna dejjem nikkonsidraw ukoll l-ispeċifiċità ta' kull pajjiż dan ir-reġun rridu wkoll nikkonsidraw kwistjonijiet pa' trasport, eh, protezzjoni ambjentali, kwistjoni oħrajn. Sur President, ħafna drabi meta titkellmu fuq reġun nitkellmu dwar konflitti friżati u problemi etniċi. U dan huwa fattur importanti ħafna, bżonn nitkellmu dwaru ma sabiex nirrispondu għal problemi fir-reġun, hemm bżonn nappoġġaw l-modernizzar tal-żona sabiex konflitt ma jibqax fattur daqshekk importanti. Xi kultant ninsew illi l-Ġorġa għadha ħirġa minn gwerra u sabiex niżguraw li ma jkunx hemm iktar gwerra fir-reġun hemm bżonn nappoġġaw l-modernizzar għaliex il-Ġorġa, l-Azerbajġan u l-Armenja raw tkabbir ekonomiku kbira mżon appoġġawhom, grazzi. Grazzi ħafna. Sur Klawel, għannu taw nofs is-Sur Kovacev. Grazie, Sir President. ħani prova ma naġġilx fil-diskors tijaj. Smajt il-rapport il ta' Sur Kirillov u jisħaq fuq l-importanza tal-Unjoni Ewropea f'dal reġun ġeopolitiku. Iżvilupp fil-reġun isaħħaħ il-kooperazzjoni fil-Bahar l-Iswed u sfortunatament l-Unjoni Ewropea mandiġ strategija fuq il-reġun tal-Bahar l iswet u nistenna li niddiskutu dan xtaqt nesprimi tħassib pal fat li ratifika tal-protokolls, il-proċess tal-ratifika illi ġie firmat is-sena Turkija u l-Armenja kienet ċaġa illi ma tantx għadha dejja brata veloċi dawn it-tipi ta' protokolls u interess huma ta' interess għal ċittadin ta' żewġ pajjiżi. Qed ngħidu l-ftuħ tal-frontiera u li nistabilixxu relazzjoni diplomatiċi huma fattur importanti, speċjalment il-grupp ta' Minsk li jitratta l-Nagorno Karabakh dan għandu jiġi trattat bħala kwistjoni separata. L-Unjoni Ewropea għandha jkollha rwol aktar attiv sabiex issolvi problemi ta' Nagano Karabah għanna esperjenza mill-Balkani u jina nemmen il għanna esperjenza u koll mill-ġorġa. U għal daqstan taħna ninsabu f'pozizjoni tajba sabiex nilabu rwol prinċipali fil-reġun. Reġun eh, għani u għaf l-interess taħna u għanna nerfaw dan il-pis u koll it-trattat ta' Lisbona. Itina l-possibilita li nsiru atturi globali u l-Unjoni Ewropea tista' tkun parti mill-grupp ta' Minsk u mhux ikonna pajjiż individwali biss li jkunu membri. Grazzi. Għanna tmin interventi taħt keġ DI, ma nix bizzet ħina xridu naddu għal-voti u ħan permetti sitt interventi. Is-sur ġiġib l-ewel. Dziękuję panie przewodniczący. Grazie ħafna, sur president rapport fuq il-nofsinar tal-Kawkazu huwa rapport tajjeb ħafna. Xtaqt nisħa illi jitkellem ħafna dwar il-rol tal-Unjoni Ewropea bħala medjatur li tipromovi b'valuri u tipromovi kooperazzjoni bejn il-pajjiżi fir-reġun. U fuq dan xtaqt nisħaq speċjalment naraw ħafna problemi li hemm bżonn jiġu indirizzati b'mod partikolari il-kwistjoni ta' l-integrità territorjali ta' dal-pajjiżi. Ma dal-pajjiżi għandhom bżonn jissaħħu anka ekonomikament u hawnhekk nistgħu ngħinu bħall-Unjoni Ewropea. Il-kwistjonijiet prinċipali jinkludu il-problema ta' rifuġġati. Is-Sur Posselt semma dal-punt diġà u naħseb illi tkun ħasra jekk ma nsolvux dal-problemi issa. U importanti wkoll il nsemmu li r-rapport ma jinvolvix il-Konvenzjoni Afas Internazzjonali għal Protezzjoni tal-Minoritajiet. Grazzi ħafna. Grazie. Grazzi ħafna. Sur Gġib naddu issa għas-Sur Pasku. Today we are debating a very... Illum qed nibdibattu rapport abbozzata ħafna fuq Kwestjoni importanti ħafna li jina ġifir nofsnar tal ż zona timmotiva rakkomandazzjoni ġenerali ta' l-strategija ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Eh, Dinja żona strateġika wkoll jgħaddi ħafna trasport ta' zejt u gas lejn l-Unjoni Ewropea u wkoll għandha r-riservi tagħha. Dan ifisser li għandna natu attenzjoni li reġun għandna naġixxu imma minħabba illi l-reġun huwa rilevanti hemm eh, ħafna poteri jiġġieldu dwar reġun u dan qed jisfruttaw il-konflitti fil-reġun reġun Jekk l-Unjoni Ewropea hija interessata li tagħmel użu sħiħ tal-potenzjal tal Nofsnar tal-Kawkazu għandha taġixxi b'mod ma' u mhux individwali, għandha tkun iktar determinata frazzjonijiet, anke jekk dan jimplika eh, li eh, jirrabja l-ħaddieħor. Għal dan tagħna bżonn strateġija. Grazzi, Sur Pasku. sur Watson. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President. Sur President, nifraħ li Sur Kirillov u Sur Kazak għal-bicċa xogħol tajba tagħha. Jekk ir-relazzjoni tagħna narawhom grazzi għal bżonn biss ta' żejt, Inżidu it-tensjonijiet u ma nġibux ta' f'reġuni oħrajn. Hija ħtieġa l-paċi u żvilupp ekonomiku fil-Kawkażu tan-nofsinhar li għandu jmexxi l politika tagħna. Għandna naħdmu man-NATO sabiex ikun hemm kunċet ġdijt li rifletti dan, għanna nitkelmu ma' Russja Turkija u koll pala poteri fil reġun sabiex insibu ftejim u koll Natu ita priperija l-reġun grazzi għal ftemiet u anka arranġamenti ta' viza. Zanna nil u kol sur president l-isqarija ta' sur Medvedev u sur Janukovic fuq il-Moldova. Il-juri kem nistaw niksbu grazzi għad diplomazija. Jena nifraħ l kommissarju Fuller għall-izvilop tal-partnership tal-pajizi tal-Vant. tal partnership tal pajizi tal partnership tal tal vant u kol et nistana bil-ħerqa ek fil-Unjoni Ewropea tiżviluppa politika ekonomika sabiex l-Unjoni Ewropea tkun iktar involuta fi kwistjonijiet ta' relazzjonijiet mal-reġun tal-Bahar l-Iswed. Grazzi. Grazzi ħafna is-sur Preda. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, staqt nifraħ l-Sur Kirilov, u nirringrazzjaħu kol għal kooperazzjoni fuq dar rapport Hemm żewġ punti li xtaqt insemmi. L-ewwel net id-demokrazija. Is-Sur Posselt kienet jgħid qabel il-pajjiżet fir-reġun għandhom jikkooperaw. Dawn il-pajjiżi jistgħu jikkooperaw jekk l-Azerbajġan, il-Ġorġa u l-Armenja ikunu pajjiżi ikkaratterizzati mill-istat ta' dritt. Jekk dan iseħħ l-Unjoni tirbaħ ukoll It-tieni punt jitratta l-enerġija ovvjament u jina xtaqt nisħaq fuq ir-rwol importanti tal-Ġorġa u l-Azerbajġan fit-transitu tal-ejjun ta' enerġija u anka fil-provvista tal-enerġija. Hija dea tajba li l-Armenja tkun assoċjata f'dal proġetti wkoll u fi proġetti li għandhom xaqsu ma' trasport. Minn dil perspettiva, il-punt l-iktar importanti huwa trasparenza, grazzi. Muchas gracias. Grazzi ħafna. Is-Sur Melzer Herr Präsident, um die Abhängigkeit der europäischen Energieversorgung von Russland zu verringern, soll Erdgas aus dem Kaspischen Becken. President, biex innaqsu dipendenza tagħna fuq russja għal fornitura tal-karburanti irridu nġibu fornituri mill-Kawkażu, mir-reġjun tal-Kaspju. Aħna nafu illi dan huwa essenzjali u irridu nkunu involuti f'dawn il-pipelines il-ġodda għanna bżon spatta stabilta biex nkunu nistaw nizguraw mux bess l-interessi tal-Unjoni Ewropea iżda dawk ta' pajizi oħra ġirien. F'dan il-kuntest rridu konsidraw l-interessi ta' Turkija u koll. Aħna Għedin nħarsu lejn il-Nabucco Pipeline, l-għannet. Iżda aħna irdu nkunu ċerti li ma nippermettux li ċ-ċina toħdilna postna fejn jidħlu fornituri. Grazzi l-Istur Metzer, issa għem Istur Baskop. Sur Komissarju. Jekk tħares lejn dan ir-rapport għal bżonn ta' strateġija ta' l-Ewropa għal kawkus ta' nofsinhar dwar Nagorno Karabakh, tara illi hemm il-punt uffiċjali ta' l-opinjoni uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kif kost qarrijiet mill-Ministri tal-Affarin Barranin, mis-56 pajjiż tal-OECD u dan mhuwiex konformi mal-pożizzjoni tagħna bħala l-Unjoni Ewropea jekk tħares lejn 8 u 10 hemmhekk tista' tara li dawn il-paragrafi mhumiex konformi mal-proposti mill-OECD jekk dan ir-rapport jiġi adottat mingħajr emendi għal 8 u 10 jista' jkollna xaġa li aħna ma nixtiequx għandna Gorno Karabaħ propri mħabba dawn ir-riservi għandna nikkonsidraw dawn il-punti jew jisneħħew dawn il-paragrafi mir-rapport inkella nistgħu nipposponu il-votazzjoni sabiex sħabna l-Armeni kun jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom aħrar. Grazzi sur Paska. Il-Kummissarju issa. Thank you very much, Mr. President, uh, Honorable. Grazzi ħafna, Sir President, membri onorevoli. L-aħħar kellem, is-Sur Paska. kellu punt importanti. Jekk jġobkom jgħid il-President, poġġu f'postkom. Jiena nemmen illi għanna strateġija, l-istrateġija i illi partenarjat, illi jkun hemm dawn il-tlet pajjiżi jiġu eqreb tal-Unjoni Ewropea. Mill-aktar qrib possibbli. Nemmen li għanna istrumenti tajbin, strumenti li huma f'temiet integrazzjoni ekonomika, il-kwistjoni tal-viża u l-mobilità u l-aħħar iżda mhux l-inqas. Unjoni Ewropea differenti, Unjoni Ewropea li tista' taqqat l-approċċ komunitarju ma' approċċ tas CFSP Issa dwar il-pakket tal-ġirien. Irdu diskutu jekk il-kunċett mill-rib possibbli tal-Unjoni Ewropea għandu xi kollu definizzjoni istituzzjonali. Grazzi ħafna. Tira la palabra il Grazzi kommissarju, issa għandna li rapporter sur Kilirov. Thank you, Mr. President, once again. Grazzi, Sir President, grazzi ħafna għal kommenti u għal kooperazzjoni illi kellna nirringrazzjakom tal-kummenti u rapport li rċevejt bil-biċċa l-kbira tal-kollegi li skalmu miegħi. Nixtieq nirringrazzja da Sur Kazak għal mod ta' kif preżenta il-komitat tiegħu u l-kontribut ta' suġġerimenti l-oħra illi sabu propju leħnom sabu vuċi fir-rapport tiegħi. Nirringrazzja lill-NGOs, l-esperti u l-organizzazzjonijiet illi taw l-input u l-appoġġ tagħhom tant siri Nixtieq ngħid illi għandna napplikaw l-istess prinċipji. Smajt ċertu kritika minn ċertu kollegi, aħna rridu nkunu nafu illi din is-sede ma tappoġġani jekk kwa qed nitkellmu dwar integrità territorjali għal Ġorġa, aħna għandna nkunu nafu illi l-prinċipji u dawn huma l-ħajr prinċipi biex nimxu l-qoddim f'dan ir-reġjun. Irridu nerżaw l-istrateġija komprensiva hija neċessarja fir-reġjun tal-Kawkasu tan-Nofsinhar nixtieq ngħid il l-Kummissarju għamel reġjun għamel viżita f'waqta lejn dan ir-reġjun. Nixtieq ngħid li aħna nilqgħu u napoġġaw deċiżjoni għad-direttiva ta' assoċazzjonijiet futuri ma' dawn it-tlet pajjiżi u nemnu illi dawn huwa pass importanti ħafna. Issa wasal iż-żmien li nagħmlu pass xirqa biex ma tkomplix tiżid it-tensjoni fir-reġjuni kellha nirriskjaw illi nirrepetu l-żbalji tal passata l-integrazzjoni huwa l-ulkum mod sostenibbli ta' kif jista' jkun hemm rikonċiljazzjoni mal-passat u bħala investiment għal ġejjieni aħjar. Grazzi. Grazzi, Sur Kirilov. Issa ħajkonna il-votazzjoni minn hawn ftit ieħor.